ċed tagħmel xi ħaġa biex tiddefendi l sinjura Nelly Chris. Forsi żewġ istituzzjonijiet jistgħu jaħdmu flimkien f'koordinazzjoni. Sinjuri, fil-bidu tal-plenarja nixtieq inqajjem punt li qed inkwetani, l-kol kemm tinkwetaw dwar dan il-punt. Għanna ġurnalista mis-Saudi Arabja, Hansa Gashkari, dan huwa ismu, dan il ġurnalista żagħżugħ kien il-Malazja ġi kritikat tal-li għamel kommenti blasfemi fuq Twitter huwa issa qiegħed fidejn l-awtoritajiet tas-Saudi Arabja qiegħed fis-Saudi Arabja u wkoll għandu il-xaktarx kollu l-pina tal-mewt minħabba dawn il-kummenti li jagħmel fuq Twitter li huma meqjusa bħala blasfemi. Ovvjament irridu nirrispettaw it-twemmin reliġjuż irridu nirrispettaw il-libertà tal-kelma u il-libertajiet diversi li aħna napoġġaw u l-fatt li ġurnalista Zazuħ issa qoddimu għandu din il-pina tal-mewt ndedla fuq rasu minħabba dawn il-kommenti fuq Twitter mi xaħġa aċċettabli u għalek jiena naħseb li jħse taqblu miħaj li għanna namlu da kollu li nistaw biex nwaqfu eh, din il-ħagġa mill-seħ. Kollegi. Diversi kollegi kelmuni fil-weekend u femuni il-PVV fl-Olanda eh, waqfu websites fejn hemm il-menti dwar ċittadini Ewropej minn pajjiżi tal-Ewropa tal-Vant li marru jaħdmu fl-Olanda għabbażi tal-moviment ħieles. Il-Kummissarju Vivian Redding diġà adattat pożizzjoni kritika ħafna dwar is-suġġett ta' dan il-website u hija qalet illi aħna kontinent miftuħ fejn iċ-ċittadini jistgħu jimxu liberament u jaħdmu fejn u kif jixtiequ fuq talba ta' diversi kollegi minar ma jina rajt eh, dan il-website u minar ma nistan nikkumenta fuq il-kontenut jina se niprofa niskopri aktar tarif fuq is-sitwazzjoni u nqajjem il-punt mal-Prim Ministru Olandiż fil-laqa tagħna fil-bidu ta' Marzu. Is-Sinjura Vortman Cole. Eh. Grazzi ħafna, President. Iva, kena u koll sit partikolari fl-Olanda u għawnek kull min ma jaqbilx mal-sit tal-PBV jista jesprimi is solidarjetà ma dawn il-ħaddima barranin illi għedi waqt u xol tajjeb ħafna fl-Olanda. Jekk intom tridu tesprimu s-solidarjetà tagħkom morru f'dan il-website propoland.nl u hemmhekk tkunu tistaw tesprimu l-opinjoni tagħkom. Emmek, grazzi. Grazzi ħafna għal dan il-punt, is-Sur Sperroni. President, aħna smajna id-difiża tal-ġurnalist eh, Sawdita jiena naħseb li għanna niċensuraw kem, mbagħad irridu niċensuraw dan is-sit tal-PBV u anki dan il-ġurnalist Ungeriż. Jekk irid ikollna l-libertà tal-kelma, dina l-libertà trid tkun għal kulħadd wara kollox. Ich glaube, Herr Speroni, Sie haben nicht aufmerksam. Iva, Sur Speroni, u konċa tisma sew, għalix kiku inti ma konċ tamilla l-komment, Signora Intveld. Dank u wel, voorzitter. Volgend op wat... Grazie, Hafna, President biex inkompli ma dak li s-Sinjura Vortman Kol għada kif fisret, jiena naħseb li din hija inizjattiva tajba. Iżda naħseb li tkun iktar adattata jekk din il-Kamra wkoll tagħmel sqarrija pubblika dwar eh, l-inizjattiva ta' min jikkondanna tal-PVV illi jagħmel din il-website fejn huma din eh, jitolbu il-persuni illi b'mod eh, anonimu jagħmlu ilmenti fuq ċittadini oħra tal-Unjoni Ewropea. Aħna nixtiequ illi eh, aħna wkoll nadottaw pożizzjoni pubblika dwar din l-azzjoni. Grazzi. Äh, iva, nikolli ngħid illi eh, jiena fil-fatt eh, kelmu diversi kollegi, jiena għaddi ma rajtx il-website, pero se nġbor l-informazzjoni meħtieġa nikkuntatja s-Sinjora Redding jekk ikun hemm bżonn Eh, u kol nitratta mal nintaqa mal-komitat inkarigat biex nitrattaw il-kustjoni. Nirrakkomanda u kol illi il-kollegi segwu il-proposta ta' Signora Portman Cole biex bekkun bat u kol nikbu xaġa u jkonna dokument bil-miktub. Mela, ma' nix aktar points of order bekk nistaw nkomplu fuq l-agenda tagħna. Se niddiskutu s-sitwazzjoni ta' persuni minn